dini illi qed jaħdmu għal ftehim aħjar u sabiex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transkonfinali mal unjoni Ewropea kif ukoll attivitajiet sabiex jippromovu il-Karta il ta' Drittijiet Fundamentali il-persuni li ġew eh, li ġew nominati huma kollha attivi ħafna f'diversi oqsma bħal pereżempju dialogu interkulturali, solidarjetà, l-ugwaljanza, l-inklużjoni, memorja u biex jippromovu l-memorja storika. Illum fil-ħamsa ser ikun hawn ċerimonja sabiex niċċelebraw mal-rebbieħa u eżis kollegi nitlobkom illi tkunu għawek prezenti e, u e, nisab ser nkunu għet niċċelebraw il-dawn ir-rebbiħa kollha għal kisbiet tagħhom. Nixtieq nilqaħħom għawek il-kol fostna għal din is-sessjoni.